ta' ġeotermika u, u tkun verament perikoluża ħafna. Speċajt nittama li eh, rispettajt il-ħinijiet li jintkom konċedajtu li u nala billi nittama li nitlob li tibqa miftuħa l-petizzjoni u biex isiru il mizuri ta' eh, konservazzjoni ta' dan is-sit. Grazie. It's absolutely beautiful. Il-post jider li ho post sabiħ ħafna u kell hemm bżonn li jibqa' pulit, nadif ukoll, mhux biss sabiħ għal kulħadd. Mela ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għadhom kif qaluli għadhom ma wasalx, jiena ma nafx x'nista' nagħmel jekk il-Kummissjoni mhijiex preżenti. Forsi nistgħu nisimgħu l-opinjoni tal-membri sakemm jaslu. Però minna l oħra jekk il kummissjoni ma tistax taġġornana fuq dan il-punt, forsi nistgħu ngħaddu <laughs> għal-petizjoni li jmiss. Għandek ħin tistenna ftit minuti sakemm nisimgħu l-petizzjonant li jmiss, un bat nerġgħu niġu għal tiegħek meta tiġi l-Kummissjoni Tajjeb jgħid il-petizzjonant. Mela nagħmlu hekk, mela il-petizzjoni issa l-petizzjoni 607 fuq it-tnaqqis fil-agrikoltura organika. Il-żewġ petizzjonanti huma preżenti Spanjoli u nitlobkom tiħdu l-mikrofonu biex tinformawna fuq il-każ tagħkom. Eh, buenas tardes, soy... Riva nafsinar tajjeb Andrea Garcia, jena president ta' organizzazzjoni agrarja jisima Union Dunjones minn Kastigja la Manċa u jiena flimkien mal-kollega tiegħi aħna nixtiequ ringrazzjaw tal-li tatukat il-problema tagħna. Il-problema tagħna hija l-bidla fil-regoli ta' L-agrikoltura organika fl-iżvilupp agrikolu f'Kanstilja la Manċa don wara illi l bdiju affirmaw il kontrat ta' għajnuna l-ħames snin sabiex huma jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin bil-attività organika tagħhom. Kien hemm bidliet fir-regoli però f'nofs triq u waslu għal Differenza sa' 67% tal-għajnuna fil-25 ta' Lulju 2014 il-Gvern ta' Kastigja la Manċa bat li kummissjoni program tal-Miżuri M11 e e fejn stabilixxa kwantitajiet ta' għajnuna similari snin ta' qabel. Fit-13 ta' Novembru 2014 il-Kummissjoni bat il-kummenti ta' ma' xejn fuq dawn is-sussidi dawn l-għajnuniet Fis-27 ta' Marzu 2015 il-Gvern Reġjonali pubblika liġi fejn għal xħatkun ħajkun il-bazi għas sussidju tal-agrikoltura organika. U dan kienu fil-programmi li ntbatu fl-Lulju 2014 il-Kummissjoni li ma kienx hemm kummenti min-naħa tagħhom fuq bażi fuq rida tajba u bażi ta' liġi tal-2015 u l-programm il-bdiewa talbu l-għajnuna għall-agrikoltura organika l-ħames snin il-liġi kellha klawżola suspensiva li tajt biss li ma tistax inti jissolvi l-għajnuna meta ma jkunx hemm programmi approvati ma din il kundizzjoni ma timplikax li l gvern reġjonali jista' jagħmel li jridu jibda il-kundizzjonijiet meta jridu kif irid mingħajr ma jirrispetta id-dritt u liġi liġi F'Lulju 2015 imbagħad kellna gvern ġdid illi f'Awwissu tal-2015 nieda l-programm bil-korrezzjonijiet u daħal bidliet fl-għajnuna. fid 10 ta' Ottubru 2015 bat il-programm biex jiġi approvat il-Gvern Reġjonali approva l korrezzjonijiet sabiex jibda kompletament l-livelli ta' għajnuna l-agrikoltura organika u jnaqsu sa 67 fil-mija ma kien hemm l-ebda komment minnaħa ta' kummissjoni dwar dawn kienu magħrufa mill-bdiewa u dan fir-rigward dak li kienu ffirmaw fuq l-ajnunet dina hija ħaġa li gvern reġjonali prova jostora ma nistgħux nifhmu għalfejn il-gvern reġjonali bidel il-kwantitajiet tajnuna meta qabel kien tiġà ippubblika dak li kien hemm fil-programm li kien bat fil li tal-2014 kummissjoni. Il-Kummissjoni Ewropea fejn qed tippermetti bidliet retroattiva ta' programm li mhuwiex il-prinċipju ta' il-sikurezza legali, ċertezza legali, min qiegħed iħares li bdiew allura. Wara f'Marzu 2016 il-Gvern Reġjonali pubblika liġi li modifika fil-2015 biex inaqqas il-lajnunietu wara ftit snin tal-programm ta' ħames snin bdew nbidlu l-affarijiet. Il-Gvern Reġjonali ta' Kastilja la Manġa bidel il-kwantitajiet tal-għajnuna kif irid mingħajr ġustifikazzjoni ta' xejn u kiser il-prinċipju ta' fidi ta' bona fede. Il-Gvern Reġjonali eh, approva illi 4 miljun euro jmorru l-għajnunijiet forestali minn flok. Il-pjattaforma talbet lill kummissjoni illi ikun hemm verifika ta' dan il flejes biex ma jkunx hemm frodi ma' kummissjoni ma tax każ. Qed jinkiser l-artiklu 1306 tal-2013, artiklu 8 xħajjent il-fittxu ambientali, artiklu 26 ċess ma kienx trasparenti u ġiet mistura l-informazzjoni artiklu 29 li u kommissjoni ta' varwa program li tkun irċivit u proponit bidliet. Imma f'dan il-kas għedin d-dim bidla sħiħa tal-program li ġi prezentat f'Mejju 2014 il-Kommissjoni ma qalet xejn fuq dawn l-għajnuniet u ma' Eh, talbet li jkun hemm l-ebda bidla tal dawn il-livelli. Artiklu 30 li tgħid li l-affarijiet idu jsiru wara l-approvazzjoni tal-programm u mhux qabel. Artiklu 5 koll għaliex ħajkun hemm konsekwenzi fuq l-ambjent u ninsistu illi dak li ġara ma jistax jiġi ġustifikat laqas permezz ta' artiklu 11 li xil bideli jisiru wara l-approvazzjoni mhux qabel. U għalhekk aħna qed nitilbu biex il-Kummissjoni tara fejn jista' jkun hemm bidla fil-programm u biex tagħmel pressjoni sabiex l-awtoritajiet jerġgħu lura jreġgħu lura l-bidliet illi jagħmlu għal benefiċċji u koll ta' ċivini ta' Kastilja Manċa u tal ambjen Grazzi. Grazzi ħafna. U hekk e, issa nisimgħu minant il-rappreżentant tal-Kummissjoni Sur Vokjas u l-rappreżentant liħor u tistaw kif t-deċidu t rispondu Grazzi ħafna, Signora President. Għawnek għet nitkelmu fuq suġġett li mux l darba qed niddiskutu ma' min qed jagħmel l-ment, aħna irċevejna l-ment il-ment li inala u diġa irċevow risposta fuq suġġet. suġġett Ela, dan ir-reġjun ta' Kastija la Manċa ippubblikat prealabli dwar l-agrikoltura uh, eh, bioloġika kif kella dritt tagħmel imma huma da poġġew riserva u qalu li din il-pubblikazzjoni tkun tiddependi jekk jiġix aċċettat il-programm jew le il-Kummissjoni sissa eh, għada barra mill-dibattitu għax dan. Qed isir biss bejn il-protagonisti fuq ir-reġjun. Il-Kummissjoni rċeviet il-programm u meta l-Kummissjoni rċevietu aħna rċevejnieh bl-ammonti bl-ammonti li eh, min kien qed jagħmel l-ilment iddeċida li kienu kien hemm ammont imnaqsa. Ġifieri aħna rċevejna programm bl-ammonti li dak li qed jilmenta qed jgħid li huwa monti imnaqsa. Iġifiri, talba tal-petizzjonant għaliex aħna ngħidu għaliex aħna ma reġi ma ma tajniex risposta l dan aħna ma kodix mitħalla ta' dan. Konna fil-bidu fil-diskussjoni informali imma il-program eh, Lo, huwa responsabilità tar-reġjun, eh, ġifiri dibattitu intern li il reġjun minħabba il-pertenenza politika jiddeċidi kif se jitqasmu l-ammonti ġifiri il-reġjun jiddiskuti ma' kull minu interessat u r-reġjun jiddeċidi kemm se jagħti flus għal kull miżura dejjem f'dan il-qasam tal-agrikoltura bioloġika kas qed nitkellmu fuqu u minn mindu huma dawn jippubblikaw l-ammonti għedin ngħidu li l-ammonti huma dawk li ġew deċiżi mhux huma ammonti mnaqsa, ġifiri, għalina l komissjoni qatt ma kien hemm tnaqqis, kollox sar kif suppost kont il-liġi. Nixtieq ukoll nispjegalkom u ngħidilkom xi informazzjoni Kastilja la Manċa meta din li prezentat il-programm tagħha kienet qalet li 14% tal-budget fl-agrikoltura kienet kollha dedikata dan l-ammont tal-agrikoltura eh, bioloġika, meta normalment din tkun bista 6%. Peress li hemm eh, ħafna talba l dan anki jekk min qed jagħmel l-ilment qed jgħid li l-ammonti ġew naqsa. Imma nafu li dan huwa livell oli ħafna 28% tal- tal-budget f'din ir-reġjun jintuża għalhekk. Għalhekk aħna il-kumitat tal-management zidna il-budget u għedina l-15% tal-ammont eh, globali tal-programm tal-PZR għall-agrikoltura bioloġika. Din il- eh, ġifiri dan il-petizjonanti qed jgħid li l-ammonti naqsu. Imma nista' ngħidilkom li l-partiċipazzjoni fil-programm hija waħda ola. Nixtieq ukoll ngħid x'nala li għall-Kommissjoni kull talba għal żieda fil- eh, fil għal dak li huwa programm, kull meta nżidu naħa nkunu rridu naqsu naħa oħra dan irridu nżommu u għajnejna u niġġustifikaw meta nagħmlu hekk. U koll il-foresti per eżempju, il-nis li jaħdmu fl-agrikoltura li jkunu zazax, dawn u koll e, e, ammonti olja, imma kull ħaġa li nollu rridu nġistifikawa. U meta jkun hemm problema, per eżempju, jekk qed naraw li hemm talba tal-agrikoltura organika li titnaqqas rridu naraw jekk l-ammonti u mhux biżejjed. Imma hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq hekk, dan mhux il-każ. Jien qed nirringrazzjak tal-ispjega li tajt. open to colleagues. Issa niftu il-diskussjoni għal kollegi. L-ewwel għandna Sinjura Valina. Grazie Cecilia. Grazie Cecilia. Jiena wkoll min-naħa ta' kattija La Manċa naħseb illi hemm bżonn illi ikun hemm appoġġa din il-bidla tal-modell ta' produzzjoni fartna u bidla u kol fl inġiba tal-konsum. U jkritu kunem garanzija u kol ta' ċertu livell ta' prezzijiet anke tħul għal kumpaniji Zara, l-intrapriżi żgħar hemm bżonn li nagħtu appoġġ għall-agrikoltura sostenibbli u organika u jiena naħseb illi fil-fatt dan huwa konformi wkoll ma' rapport li ġie approvat fil-plenarja dwar il-ħelata li kellu l-bidla fil-modell f'dan id-direzzjoni. Naħseb li dan is-settur hija situazzjoni pjuttost imdajfa minħabba l-politika tal-istati membri u ħafna drabi anke minħabba l-differenza ta' min imexxi u mm, li ma dobx interess li ħarsu l-intraprenditori zaru li ma jattux kas li l-potenzjal li għandu s-suq agrikolu Ewropew fil- kummerċ ħieles Infakkarkom li l-agrikoltura organika hija alternativa sostenibbli, speċjalment issa li hemm bżonn nipoġġu fisseħ l-obbligi u l-impenni internazzjonali li tħallna fihom bħal pereżempju COP21 u ġida tagħna kontra bidla fil-klima għalhekk naħseb li l-petizzjoni tinżamm miftuħa irridu nitolbu itra min-naħa tal-awtoritajiet ta' Kattija la Manċa u ngħidulhom li wkoll di dejja ħaġa li taffettwa il-ħafna intraprendituri żgħar u l-Kummissjoni Ewropea min-naħa tagħha trid tispjegalna anke permezz tal-pakk il-ġdid jekk ix qiegħda taħseb li jkun hemm iżjed flejes allokati għal l-intraprenditori illi jaħdmu fil-qasam tal-agrikoltura organika. Interessanti kunu nafu. Thank you, Angela. Grazie, Angela il-Sur e Gutierrez Prieto. Sì. Grazzi. U grazzi u koll il-petizjonanti tal-li jinsabu għonek li Komissjoni Ewropea ta' tweġiba ċara. L-għonet naħseb li il-petizjoni miex f'posta hawnhekk hija ġusta u mhux adattata li xa tipprova il ġib dibattitu reġjonali fil-Parlament Ewropew u tibdlu fi problema pseudo Ewropea meta l-Kummissjoni għadha kif għaltilna illi fil-fatt ma daħliċ fi proċess ta' dibattitu intern. It-tieni ħaġa hi li ġusta li kif dana hemm preġudizzju għall agrikoltura organika fejn dina reġjun diġà tagħti triplu tal-medja Ewropea għall agrikoltura organika, però l-iktar minħabba kwistjonijiet ta' proċedura fil-fatt il-Kummissjoni qalet sew fit-tweġiba tagħha u ma qegħdin jallegaw li kien hemm naqas tal-lajnuniet minħabba ħaġa li saret xarejn qabel l-elezzjonijiet tar-reġjun u fejn qalu li kien hemm tnaqis mill-programm definittivament approvat. Ma dak li ma qalux huwa illi dil-ordi li għedin jgħidu li kienem kienet qabel l-approvazzjoni tal-programm tal-iżvilupp rurali u dawn l-għajnuniet jiddependu u ma jistax jiġu adottati jekk ma jkunux ġew eh, approvati minn qabel fil-programm ta' żvilupp rurali u dan sar sitt xhur wara l-ordni illi ħarġet mill-gvern ta' Kassija la Manċa f'Marzu 2015 u dak illi ma qalunniex il-petizzjonanti wara kien hemm dispożizzjoni transitorja f'dina l-istess ordni illi kienet twissi illi l-miżuri fil-programm il għajnuniet illi kienu qed jiġu stabiliti hemmhekk ma jistax jidħlu fis-seħħ sakemm ma jiġux approvati mill-Kummissjoni Ewropea fil-programm korrispondenti tal-iżvilupp rurali u għalhekk x'ġara. L-ewwel ma kienx hemm program ta' żvilupp rurali approvat uffiċjalment u għalhekk ma kienx hemm dritt għall ebda tip ta' flejes. it tininet il-programm ta' żvilupp rurali jiġi approvat xhur seba' xhur wara u jidher illi bil li kien hemm 170 miljun euro fil-budget minħabba dan l-lajnunet u għalax x-sar. Zid l-ammont totali, l għajnuna totali jidir li berba 50 miljon euro, zdit il-budget berbar 50 miljon euro, sabiex ikunu jistaw jina ta' għajnuna lil kulħadd. Imma ovvjament sabiex dan ikun jista' jsir biex il fess idu jinqasmu bej kulħadd u għalhekk irid ikun hemm l-aġġustamenti meħtieġa. Minkejja illi kien hemm għajnuna li hija kważi triplu tal-medja Ewropea għal-bidja organika minkejja li hija komunità autonoma li qiegħda tagħmel bl-aktar mod rapidu bħaffa e, xorta għattara iżjed bdiwa li għadin jitolbu għall-għajnuna għal-bidja organika minkejja l-fatt li il-programm ta' svilupp rurali għat jajnuna u kolla modernizzazzjoni biex iddaħlu bidi għazazax fl-agrikoltura li ma' koll importanti ħafna neċessarja ħafna. ċerta waħda, għadi jinfetaħ dan id-dibattitu li huwa wieħed purament reġjonali u illi fil-fatt ma' Bazzat fuq lebda dritt ta' ġdada program rurali ta' Zvilupp rurali għazbis kien għadu ġi approvat, u għalek nixtieq nagħlaq b'nejti li aħna għalek ma nix qegħdin niddiskutu l-importanza tal- bidja organika naħseb il-koll naqblu li dinja ħaġa importanti ħafna l-istituzzjoni komunitarji reġjonali li appoġġaw il-bidja organika. Qegħdin diskutu però jekk kienx hemm fil-fatt ksur ta' programm ta' żvilupp rurali li kien ġi approvat minn qabel jekk kien hemm ksur ta' drittijiet u ksur ta' liġi komunitarja u naħseb li aħna jdu eh, naġixxu bl-aktar mod koxxenti u ngħidu li din hija dibattitu intern li li tisir fil- komunità autonoma mero fil-verità l-ebda ma kien hemm l-ebda ksur ta' liġi Ewropea għalhekk fisem il-grupp soċjalista li tlob li din il-petizzjoni tingħalaq. Rosa, the floor is yours. Thank you, Chair. Um, Mela, jiena ħanina għat mal-petizzjoni ta' Anxela Marina, il-ħabiba kollega tijaj, u l-petizzjonari li nżommu miftuħa. Jiena għaminaw f'dan il-komitat ili tlet snin viċi president u 80% ta' petizzjoniet li naraw hawnhekk il-Kummissjoni tgħidilna li mhumiex kompetenti għalihom mbagħad aħna inkomplu ninvestigawhom rajna tal-tfal maħtufa per eżempju l-inċident ta' Valencia, ta' Alvia, kwistjonijiet tal-ambjent. Fil-verità dina l-Kommissjoni dejjem l-istess argument uża. Aħna il-Kommissjoni l-lum tatna pożizzjoni tagħha, imma aħna ħafna drabi naraw l-affarijiet mod differenti, mela x'naħseb jien u għamendu dak li qalet il-Kummissjoni li l-informazzjoni komunitarja hija il-pjan ta' żvilupp reġjonali. Imbagħad għandna dal-pjan, għandna ċifri u daqshekk. Imma in-nies il-bredvin li jgħixu f'Kassiġa la Manċa għandhom ordni biktar għajdnu, kienem ordni biktar għajdnu għajnu nietu ma għatju kienu għatju għatmu għabbazzi un bat fejn f'daqqa wahda bħal verqa fil-brazzi naqsulom lajnu nit fil-mija tista timmaġina kemm huwi bezdan għalihom l-bdiewa retroattività biex għalikom għax intom fil-kummissjoni Eh, Mozzi ieħor imma ċittadin tnaqis ta' 67% għax kien bidla fil-gvern. Eh, Bidwi xtort għandu l imbidel il-gvern. Eh, dan huwa settur illi qed jiffaċċa ħafna diffikultajiet, ġifi dak ikun jonqos ir-retroattività dejjem hija komplikata. U trasparenza li semma ukoll petizzjonanti din għamil xaġa ta' kummissjoni għax dana kien dibattitu reġjonali ma' jom. għadin jgħidu għalfej qabel kellna u issa m'għandniex. U għalhekk Kastigja Manċa hija biss eżempju fil-verità, imma biex tibqa' eżempju biex tibqa' ta' eżempju għal pjata l-Ewropa hemm bżonn li jkun iktar informazzjoni fuq da' suġġett u huwa suġġett li iġanna nirriflettu għalfejn li li tkun hemm itra min-naħa tal-kumitat tagħna fejn jitlob l gvern ta' Kastigja la Manċa biex avvalja l-affarijiet mhumiex vinkolanti forsi jirrifletti ftit sabiex jagħti iktar priorità lil da suġġett. Fl-aħħar mill-aħħar aħna il-Parlament Ewropew forsi mhux ir-rwol tagħna dan. Da huma f'Kastigja la Manċa huma pionieri fil-qasam tal- Er, bidja organika, ma nasab li rida tajba fl-axar mill-axar, għanda tkun u kol ta' kullħat, u għalek tajjeb li aħna nikdbu dil-litra li l-gvern ta' Kastikja la Manċa u nitalbu għam sabiex forsi ikun jistaj rifletti aktar fuq il-sujġet u kif għalet nħela fuq il-perspettivi tal-pak naraw u koll xie priorità ħatinata il- bidja organika bħala budget. Eh, Mr. Terry. Grazie ħafna, Sur Terry Cabras. Grazie President. Jena naqbel ħafna mal-kollegi li għadhom kif tkellmu tal-PPE u GUE. U jkolli najt li pjuttost sorpriż b'dak li qalet il-Kummissjoni għax ma kontx naf jekk qed titkellem il-Kummissjoni jew il-Gvern Reġjonali Spanjol kolli ngħid inħsat għaliex il-Gvern Ġenerali ispanjol isu l-istess ħaġa jgħid kieku rwol naħseb ta' kummissjoni huwa differenti minn hekk il-kummissjoni ma tipparteċipax f'ċertu mument. Danna ma jfissirx kif ukoll intqal eventualment li dak li ġara kien legali, il-fatt li jiena ma nħoċ sem ma jfissirx li dak li jsir mingħajri mingħajr il-parteċipazzjoni tiegħi huwa tajjeb u legali, U fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni qed tintervjeni qed tieħu qed tipparteċipa xi defendi dak li jagħmel ir-reġjun. Jiġifieri il-Kummissjoni wkoll tista' tiddefendi prioritajiet tal-budget jekk trid tista' tagħmel dan imma m'għamlitux. Iddefendit e, bilanċ, sewa, ikolli najtina sorprendejt ruħi u naqbel għalek mal kollegi tijaj illi il-bidlit fil-kwantitajiet ta' għajnuna il-livelli, speċjalment fil-regoli tal-loba u kol daw il-bidliet, iwaslu għal inċertezza legali. U r-Rumani kienu diġà jafu illi les no lego trauntur ġifiri. Inti, laffajt ma namlamx blura biex niftemu. E ġifiri, hemm opinjonijiet so onestament differenti hawnhekk u mhux faċli naqblu fuqhom, imma jiena naħseb ukoll li għandna nżommu din il-petizzjoni miftuħa sabiex il-gvern reġjonali jiċċaralna xi affarijiet franka frankament xejn huma ċari għalissa grazzi Signora President. Grazzi ħafna. U bekk nagħlqu l-lista tal-kellima u nistgħu nerġaw natu il-mikrofon rissur de avaku avokuero għal żewġ minuti u jew wieħed minnkom. Yo hago una pequeña aclaración. El eh, que Castilla-La Mancha tenga un 15%. Y era el xena għamil dikjerazzjoni għazajra. El, il-15% tal-budget a la għall-agrikoltura el il-klima mhuwiex xera biex isir la agricultura biológica. u nati il-mikrofonu l-kollega. Jiena nirrispondi anke għal kommissjoni jiena dispieċini illi mhux qegħdin ngħidu il-verità. Il-25 ta' Lulju tal-2014 kien hemm il-budget regionali l kommissjoni bis sommom pubblikati u l kommissjoni kienet tafhom dawn is sommom fl-Ulju tal-2014 kienu jafu li muma il-somom li kienu qed imorru lejn l-agrikoltura biologika. U, u, u ma, ma għalu xej kontra dawn il-ċifri u għall-istess raġuni fl-Ottubru tal-2015 meta kien hemm il-budget korrettiv ħallew paragrafu fejn naqsu 67% eh, tal-assistenza minnaħa l-oħra fuq il-kwestjoni tal-15% fil-fat il-fondi li kienu destinati għall-agrikoltura biologika sal-2014 kellhom id-9% biss u u kellhom bżonn ta' mizuri oħrajn biex ikun jistgħu jagħmlu iqablu. U dawn l-400 miljun ta' euro ħafna minnhom marru eh, lejn is-soċjetà li tkellimna fuq qabel. U u, l-lajnuna marret fidejn il-partit tal-president tal-reġun. u ma jistaw ibidlu li liġijiet kif jaqblilhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Melissa jena niprofa nikonkludi. Grazzi l-tnejn iż-żewġ persuni illi eh, vjaġġaw u ġew kienu prezenti, nistaw nżommu l-petizjoni miftuħa għaw maġġoranza tal-membri fil-komitat u jien naħseb li nistaw nibatu itra lil Eh, gvern reġjonali ta' Kastija la Manċa u najdu illi sostenibilità hija ħaġa importanti ħafna għalina u illi illi sostenibilità tal-bidja ekoloġika hija importanti anki għal sostenibilità tal-Unjoni Ewropea u tal rizorsi tagħha. Jiena naħseb illi il kollegi jaqblu u fil-fat nistaw namlu hekk. Tajjeb, intkom tkellimtu fuq klima ideali għal eh, għal bidja organika eh, u naħseb li klima tajba u koll għal persuni u morru l-ura f'Spanja illi għammek għandkom klima ħafna ħjar minn dikta Brussel. U grazzi ħafna. U issa nistaw eh, il-Komissjoni għadha ma waslitx biex tagħti risposta sur Bruni. Suppost eh, waslu ħafna żmien ilu, però ma waslux. U jiena attualment għandi diffikultà x'iridu nagħlqu għadin il-petizzjoni, iridu nagħlqu nikkonkludu fuq din il-petizzjoni. il petizzjoni hemm aħbarijiet minn ħadd tal-Kummissjoni Ċempiltulhom. Mr. Bruni? Signore Bruni? We could ask, call, invite colleagues to take the floor. Ok, so what we do, since the Commission... Bene, mela, allora, per li il rappresentante al commissione għadu ma nesta niftħu l-dibattitu biex jintervjenu fuq għal-kollegi biex jintervjenu fuq il-tneġis tal-akta sena Mbagħad inkomplox ma nistawx nħalluh jistenna għal dażmin kollu. Jiena eh, imbarazzata ħafna id-dispieċini minn eh, li qed tistenna mhux imħabba tiegħi għax il komitat tiegħi eh, il-parti tiegħu għamilha imma l-Kummissjoni eh, suppost tiġi u tiġi prezenti. Jiena ma nista' nagħmel xeħlif li nisimaw mingħand il-kollegi li jitkellmu fuq dan is-suġġett. il sinjora Evi. Grazie, President. l għol net, anki jiena il-li huwa eh, ħasra illi il-persuna li ġiet biex tisma' risposta għal petizzjoni tiegħu ma jistax jirċevi risposta minn il-Kummissjoni Ewropea. Naħseb li għatma ġrat din il-ħagġa, jini li t snin membru ta' dan il-komitat, u għatma ġrat li din il-ħagġa. Il-petizjoni hija importanti ħafna għax t-rigwarda l-ak ta' Bolsena illi hija inkluża fil- network ta' natura għalfejn illi uh, u importanti ħafna għal biodiversità li fija eh, hija zona ta' konservazzjoni ta' protezzjoni speċjali u allura hija parti anki minn direttiva Habitat u minn direttiva Asafar. Hija zona protetta u għandha tiġi protetta da stant mill-liġi Ewropea. U sfortunatament qed naraw kif sfortunatament dan il-lak u l matijaw tiegħu ġi eh, huwa maħmuġ ħafna. Il-petizjonant fakarna illi fl-2013 bdiet eh, imbdiet EU pilot eh, stħarriċ għal għal tniġis tal-ilma li diħel fil-lak u jiena nistaqsi x'aġġornament stajna namlu għal din il-proċedura ta' stħarriċ. U naħseb anki l-Kommissjoni misa staqsitu da, għax jidir li li ma sar xejn mill-autorità lokali u mill-autorità nazjonali. U ħafna mill-miżuri ta' konservazzjoni li suppost ġew użati, e, illu eh, għatma ġew użati u barra minnek u anki mux effiċenti. U għonek għanna anki t-nġis gbir e, e, ħafna għax infatti rdoppja anki l-level ta' fosfru eh, fi żmien sena. il saħħa tal-lak mhuwiex tajjeb u dana suppost eh, għandu jidħol bil-liġi tal-Unjoni Ewropea fuq eh, l-istatus ta' kwalità tal-laki u suppost qed uh, jitjiebu aħna maħniex fost dan il-raġunijiet huma differenti hemm l-agrikoltura intensiva, hemm l-ilma ta' skart, eh, umbat anki hemm anki impjant ġeotermiku illi hemm dubbi kbar fuqhom. U jiena eh, namel din it-talba li il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa l-Istat Taljan u l-Istati membri fil-fatt ippreżentawhom il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-baċiri eh, tal-ilma. U però għadhom ma, ma sarux minn min kullimkien. U għal daqstant l-Unjoni Ewropea m'għandix il-mappa u e, stampa ċara tal situazzjoni kollha kemmi. U għal daqstant anki jekk għandna natura għalfejn illi għandha valur importanti ħafna, però maħniġ qed nużawha. u l-autoritajiet nazzjonali mhumiex qed jagħmlu id-dmir tagħhom u mhux qed jaqduh. Signora Awken. Jiena nħoss li skandlu il komissjoni miexa. Dan huwa ksur ċar tal-liġi Ewropea illi għal waħda mill l-iktar importanti, id-direttiva tal-ilma. Hija ġlida kontinua biex biex, biex namlu mod li tiġi rispettata leġislazzjoni. Imma ħafna drabi hija kummissjoni stess, għax hekk il-kummissjoni ma tirrispettax l-obbligi tagħha stess, allora għandna problemi. U mhix biss l-Italja u l-petizzjonanti li Eh, għandhom problemi għaw. Aħna kollha kemm aħna, għax aħna għanna. din il-problema teżisti kullimkien. Kien hemm kasu kol fil-Danimarka il-gvern qed jitraskura d-direttiva tal għafas eh, fuq l-ilma. U rridu nkunu rigorużi meta nagħmlu missjonijiet u għan provaw anki jirrispondu. U però kull darba nistennew, nistennew, u nittamaw li konna risposta u jaddu snin sadattant. U rridu nkunu ibsin u nitolbu l kommissjoni mux biss eh, li għajdunna li reġaw għamlu posponiment, imma x'se għamlu fil-fatt xi pjanijiet għandhom biex jgħamlu, isibu soluzzjoni biex tiġi rispettata l-leġislazzjoni Ewropea. Grazzi. U jena diġa għat fil-bidu ta' dibattitu e, e, illi u mingħajr preċedenti illi l-Kommissjoni mhijiex preżenti. Però qabel ma nibdew najdu affarijiet koro, forsi e, għaw ġraċa ħaġa gravi. Ejja ma nirripetu iġdi bżon ikunem spiegazzjoni. Tista' tkun spiegazzjoni diffiċli ħafna u ħaġa gravi. Jena eh, kont qed inħares anki lejn il-każ dinja kwestjoni differenti. Surjar. Iva, Il-Kummissjoni mhux qedaw għandna ħafna mistoqsijiet għal-jom u se jirrispondu bil-miktub. Nispera li jagħmlu dan anki mill-aktar fis għax il-każ li qed niddiskutu jitratta il regoli l-liġijiet Ewropej li jistajat il-kas li ġew miksura. Għalhekk rridu nkunu nafu l-Kummissjoni se tibda eh, proċedimenti ta' ksur miżuri kif suppost qegħdin jiġu diskussi mill-istat membru dawn affarijiet importanti. Il-petizzjoni għalhekk ovvjament tibqa' miftuħa u meta l-petizzjonant mur lura eh, f'pajjiżu tajjeb li jirċivi mill-aktar ħis risposta mill-Kommissjoni. L-inqas ħaġa nistgħu nagħmlu hija li nħalluha miftuħa l-petizzjoni imma rridu naraw kif se l-kaptu ta' din il-problema. Il-petizzjonant qal li il-kwalità ta' l-ilma dejjem qed tmur għall-ar. U illum rridu nisimgħu minn il-Kummissjoni jekk veru il-liġijiet tal-Ewropej ġew miksura jew le. Il-Kummissjoni se taġixxi jew le. Il-Kummissjoni hemm bżonn tirrispondina mill-aktar fiż dwar dan kollu. Iva, grazzi Peter, is-Sur Tamburano. Iva, jiena ovvjament ninaqat ma dal il-kor li qed jipprotesta hemm bżonn li eh, naraw x'qed jiġri nispera li ma ġara xejn gravi fuq il-lak ta' Bolsena. <laughs> Situazzjoni marret tal-lar f'dawn is-snin. Mhux tal-li ma marritx għall-aħjar. U situazzjoni dejjem tmur għall-ar. Aħna għanna il-prinċipju li nħadnu dak ta' prekawzjoni. Il-dottor Bruni diġa spiega għaliex hemm dan il-riskju anke tal- imħabba il-liquidi li qegħdin jitħlu f'dan il-lak imħabba din il-ċentrali, imħabba din il-fabrika. il, il fabrika li edha fil-viċinat. U dan l-espert spiegħalna mill-istudji li saru kif em, dawn l-likwidi li edin jitħlu imma hemm min qed jgħid li dem ir-riskju u hemm min qed jgħid li dan mhux minnu li m'hemmx affarijiet li taħt l-art l-affarijiet li qed jikkomunikaw li qed jidħlu eh, fil-dan il-lago imma din il- il-fabrika ċentrali e- e- nafu li teżisti u dawn il-likwidi ġiotermiċi hemm sostanzi bħall-arseniku jista' jkun hemm diżastru għall-ambjent li qegħdin li se nafu bih. U nafu x'ġara wara terremot ta' Amatrice. Issa jekk ikun hemm Eh, bejn l-Umbria u l-Lazio, jekk ikun hemm xi terremot eh, u dak ċifri jiġifieri li jiġri b'mod naturali, mbagħad dak li qed jiġri mħabba likwidi u dak li ħireġ minn eh, fabriki, ma nafux biex se jiġri, għalek ovvjament il-sud jiridu jkomplu naraw fiex sejrin u l-petizjoni tibqa' miftuħa. Grazzi. Grazzi ħafna, jiena naħseb li rridu nikkonkludu fuq dan il-każ. Se nibatu il- mistoqsijiet kollha lill-Kummissjoni, nitolbu l-Kummissjoni sabiex b'mod immedjat ituna risposta bil-miktub għal dawn il-mistoqsijiet kollha. U Dottor Bruni, ir-risposti li nirċievu aħna se nibatuhom lok mill-aktar fis ukoll il-petizzjoni ħatibqa' miftuħa li tolbu l-Kummissjoni kif qal Peter Jar dwar x'intenzjoni għandha biex taġixxi din se tiftaħ il-proċedimenti ta' ksur jew le. Jew m'għandix l-intenzjoni tagħmel dan. Għax qed nitkellmu fuq każ serju, jiena nseraħlek moħok Dottor Bruni li aħna membri ta' dan il-kumitat dan il-każ qegħdin nikkunsidra bħala wieħed serju nishtiqu nir-ingrazzjaw lilek. Nafu li inti persuna anzjana, imma xorta ivjaġġajt, ġejt fi Brussel, spiegajtinna il-kas, tajtna il-situazzjoni li ġiet li hija xjentifikament ukoll provata sabiex aħna nifmu kemm stajna nifmu kemm serju il-każ napprezzaw li jinti għamil dan il-xol kollu, l-sforzi tijak, l-sforzi li ma jaqtaw għat, biex inti illa godi bol sena inkom naraw li jitħares. Ovvjament se namlu follow-up u mill-aktar fi sintu risposta. Gentlemen, I was informed, is 90 years old. dan din il-persuna għanda design sena tafux. Araw ftit eżempju, aħna nitkellmu fuq minn se jirtira u din il-persuna ma taqta qalbaqat għalek nċabċpula bħala ringrazzjament. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna u il-vjaċċi tajjeb lura f'pajjiżek. Okay, colleagues, let's move to the next item, which is number eight. It's petition. Immorru għal punt li jmiss, issa fuq l-agenda t-nitkelmu fuq il-petizjoni 0541 għal nom fissem il-partit tal-bejjem agrikoli tal-Greċja dwar id-dewmi tal-pagamenti għal program ta' trobbi organika tal-bejjem għanna s-sur Evangelos Sion Panidi. Ijat maħna jew le? Nispera li ijat għaw maħna, Iva.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 Inna sentejn li għamilna din il-petizzjoni u sissa il-gvern tal-Greċja għadu ma ħallas il-produtturi dan l-aħħar jiem il-gvern beda jati pagamenti li suppost ħalsu fl-2012. L-2014 ħatma ma tħallas. Is-sura postulu, l-Ministru tal-Agrikoltura tal-Greċja, batilkom risposta u qed jgħid fiha li il-produtturi ma tħallsux għax kienem ċertu problemi b'din it-trobbija organika tal-bejjem. U issa rridu nkunu nafu min għandu tort ġew mħalsa l-esperti imma il-produtturi qatt ma tħallsu il konsulenti agronomisti, l-alf organiku, l-arja tal-art, dan kollox huwa kopert imma l-produttur il-produttur organiku mhux qiegħed jitħallas. U minn mindu il-Greċja edha f'reġim ta' programmi ekonomiċi hemm sproprazzjoni. Ammonti milli joħorġu mill-Aġenzija Griga OPEKEPEKI li ma jitħalsu aħna jidrinna li l-ammonti li qed jirċievi il-gvern tal-Greċja jintużaw għal affarijiet oħra biex jitħalsu jew pereżempju per kumpens, salarji u dan ġifiri għall-agrikoltura organika minn ta' tliet snin u erba' snin hemm bżonn insibu mezz biex nagħmlu pressjoni fuq il-gvern tal-Greċja. Grazzi. Jiena koll nirringrazzjak u issa nisimgħu Le, nisimaw il-Kommissjoni l-ewwel. Sinjura Stiljanidu. Aziza, President, il-petizzjoni l lilkom fil-lejla ħar tal-2015 u d-Direttur Ġenerali tal-Agrikoltura risponda fid-29 ta' April tal-2016 u kif il-kummissarju għal u għarrifera għal dawn il dan id-dowmin tal-pagamenti fil-programm tal-agrikoltura għal ġerma għal għal Greċja ta' bejn l-2007-2013. Anki ġifiri fil-qasam tal-PZR kien hemm problemi bl-irqajja tal-art kif daw ġew identifikati u peress li kien hemm dawn il-problemi kollha l-awtoritajiet ta' Greċja mamlux il-pagamenti sabiex ma, ma kienx eh, ikun hemm eh, il-possibilità li jintalbu lura ċertu pagamenti meta jkun hemm pagamenti żejda. On agricultural policy. Anki mit-tieni pilastru tal-politika tal-agrikola kien hemm ċertu pagamenti fl-2015 jafu li l-LPIS u bdow hemmhekk jagħtu l-pagamenti. Issa l-wedit kollha l-commitment qegħdin jitħallsu anke l-2015 u 2016. U dawk li baqa pendenti mħabba li kienem l-appelli, dawn qed jitħallsu u kollha se jitħallsu sal-aħħar tal-Ulju ta' din is-sena. Hemm bżonn nfakru wkoll li l-qafas legali għat-tieni pilastru tal- ġifiri l-iżvilupp rurali tal-kap e memx pagamenti kontrarju għal pagamenti tal-ewwel taħt l-ewwel pilastru, ġifieri memx konsekwenzi finanzjari għal pagamenti li jitħallsu tard. Sabiex iż-żewġ pilastri jiġu allineati u n-nies jitħallsu kif suppost dan kollox se jitlesta fl-2018 skont il-regolament li għanna palissa tal-politika eh, agrikola komuni anki dak il-periodu tal-2014-2020. Il-pagamenti għalek għal iridu jitħallsu meta ġifri mill-ewwel ta' Diċembru sal-aħar ta' Ġunju ta' sena ta' wara. Qegħdin naħdmu fuq regolament ta' implementazzjoni proposta għalih kif innaqsu l-ispejjeż għal pagamenti li jsiru wara dawn l-iskadenzi u fl-aħħar nixtieq jiena nenfasizza l-fatt li dwar il-kap l-istat membru jiġi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 anki jekk ma tantx nintiża għal-kap u ma tantx naf kif isiru il-pagamenti, xorta nixtieq ngħid li għall-Ewropa huwa importantissimu li aħna nejnu l-agrikoltura u l-trobbija organika hemm bżonn li jkun hemm programm konkret ta' finanzjament u il-flus li dawn in-nies li jaħdmu f'dan il-qasam ehm, jirċivu għandu jaqbel ma' ċertu definizzjonijiet irid ikun hemm kontrolli min-naħa tal-Kummissjoni. U anki mill-Kumitat tal-Agrikoltura tal-Parlament. Jekk jiena fimt l-affarijiet so għaw pagamenti li ntilfu u għalhekk hemm bżonn li nitolbu biex dan jiġi verifikat. Għalhekk jiena nipproponi li din il-petizzjoni ma nalquwiex, nipproponi li inkomplu nistudjawha, nipproponi li naraw x'ġara, naraw għaliex hemm dan id domin bil-flus li suppost jitħalsu f'din eh, fix-xogħol li jagħmlu li jiġġieldu ta' kuljum biex iżommu din il-trobbija u l-agrikoltura organika ħajja. Grazzi. Grazzi, Sinjura President. Surjar, jiena naħseb hawnhekk għandna eżempju ta' kif m'għandhomx isiru l-affarijiet, kif smajna anki minnaħa tal-Kommissjoni, il-Kommissjoni hija ġenerużi ħafna, imma u skont il-meta dawn jaħdmu ma meta nitkellmu t-tieni pilastru l-istati membri għandhom ħafna flessibilta ta' kif iħallsu. Dak li qed nisimgħu li qed jiġri mhuwiex sow, ma tistax inti twiet in-nies tal-agrikoltura ċertu ammont imbagħad qatt ma tihom dawn il-flus irridu naraw li n-nies jitħallsu kif nu suppost u fi żmien propizju. Inkella nkunu qegħdin nagħmlu pubbliċità bil-kontra fl-Ewropa tagħna. Ovvjament, eh, mhux l-Ewropa per se u eh, l-Istat membri mhux qed iħallas hawnhekk. Il-Kummissjoni trid tara li l-affarijiet jimxu kif suppost Ma tistax inti li l-nis fl-agrikoltura tkun qed twedhom ma tħallashomx jew tagħmel dan bid-dowmin. Il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. U naraw li minnu responsabli jerfa din ir-responsabilta għanna trialogu kol biex li qed jeżamina din il-proċedura il-politika agrikola tal-Kommissjoni trid ukoll tmur għall-aħjar dan is-suġġett jidħol f'dan f'din id-diskussjoni naħseb li hemm bżonn li l-affarijiet jitjiebu. Ma nafx hekk fimx il-Kummissjoni tajjeb. Inti qed li sal-Lulju ta' din is-sena il-pagamenti kollha suppost li jkunu saru, imma qed insaqsijina. Il-pagamenti se jsiru u x'inhija s-somma li se jirċievu il- in-nies li jaħdmu f'dan il-qasam tal-agrikoltura. Ma jistawx l-affarijiet jkomplu kif sejrin. L-istati membri, ir-reġjuni, ma jistax ikun li ma jimplementawx program kif suppost, program li jkun veru tajjeb umbat fl-implementazzjoni ifalli. Alek, kif finuma l-affarijiet illum, kemm tem ammont, kemm l-ammont li għadu dovut? Grazzi Peter. Għaw xaħat ieħor li jixtieq eh, eh, jitkellem le, il-Kummissjoni se tirribatti għal mistoqsijiet ta' Peter, Iva. Grazzi. Iva, mela jiena referej tal-aħħar tal-Ulju l-informazzjoni li tawna fl-autoritajiet tal-Greċja u aħna rispondejlikom b'dan il-mod fl-axar ta' ġunja, ġifiri ovvjament din informazzjoni li nirċevu aħna fil-Kommissjoni. L-autorit tal-Greċja qed jgħidu li se jħallsu kollox tal-axar tal-Ulju. Aħna se segu dan u qed jgħidulna x'inhuma l-ammonti pendenti. U Mela, f'din kollu mill-litra tal-autoritajt tal-Greka għal eh, l-trobbija organika kważi 122 miljun li għadbaqa jitħalsu għat-trobbija organika tal-bejjem u kol 2.5 miljuni. Zoċ miljuni u nofs. Iva, grazzi. Grazzi. Mela, il-proposta li mis kont l-interventi li kienem unżommu l-petizzjoni miftuħa, nibatu witra l-Ministru tal- L-agrikoltura ngħidulu bitħassib tagħna propju kif smajna mill il-petizzjonanti nibatu kol kif għal Peter il-fajl il komitat tal-Agrikoltura biex jagħmlu s-segwitu ma nafx il-petizzjonanti jixtiqux jgħidu xi ħaġa toġobhomx din is-soluzzjoni. Kieġobkom. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, είμαι ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη και ελπίζω... Ε... Είπα, εμ, tajjeb li mixin b'dan id-dossier u nispera li waħda eh, waħda minn dan il-ġranet f'qarib żmien inkun nistgħu soluzzjoni għal dan kollu mela qegħdin naqblu u sena morru għadin din is-soluzzjoni. Thank you so much and thanks to Rosa for helping me out. Grazzi u koll, grazzi u koll il-Rosa tal-jenitni kelli bżon ta' moment. Il-petizzjoni 432, il-punt li mess. U nistenna nistida nistessur zoltantu sabiex jieħu il-kelma. Nittama li qiegħed hawnhekk.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 fuq xiex titratta din il petizjona li ma jintużax ċertu xemat għaw għasel li ġej mill-Asja u permezz li per permezz ċertu teknoloġija dan, dan din l-asel qed jinbidel u jsir xema qed nitkellmu fuq il-residwi antibiotiċi u prodotti kimiċi oħra dawn e, dan il-lasel miċ-ċina li qed jasal b'kwantitajiet kbar qegħdin jeqirdu u kol ehm, fl-Europa dawk li li huma apikulturi fil-fat li jaħdmu fl-apikultura li ehm, ilhom snin twal jipproduċu lasel tajjeb u nafu li dan qed iġib dannu wkoll ċittadini qed hemm kontaminazzjoni minn dawn il-prodotti kimiċi apparti ġifieri dannu li qed isofru l-produtturi tal-għażel fl-Ewropa. Nista' ngħid peress li di dan ix-xema ta' dan l-asel hija wkoll kontaminata, L-asel u kol minnan ma nixinejdu ma jkunx pur. Situazzjoni hija gravi għax qed iġib danni kbar bdejna nitkelmu b'ħabbat teknoloġija li ma kellix danni, kon eh, ġifiri din teknoloġija li tintuża ix-xema fil-produzzjoni tal-asel. Imma il-xema tal-naħal eh, li, ma tiġix minn min, naħal nafu li qed tniġġes l-ansel li mbagħad ovvjament ikunu ċittadini li, jisofru. Fuq xi qed nitkellmu fil-fatt fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin nipperikolaw il-mod li il-fat li aħna niklu ikelli li jkun sikur. Il-petizzjoni fil-bidu kienet fuq il-asel. Imma rridu niftakru li l-istess teknoloġija qed tintuża biex jiġu eh, prodotti il-xarbiet eh, tal-frott, il-juices, il-zokkor għal dan jien fuq dan kollu nixtieq nitkellem. It-teknoloġija permezz ta' eh, eh, il-xema eh, titħol f'kollox f'ħafna affarijiet jekk intom tmorru tfittxu fuq Google se tiskopru li hemm affarijiet tal-waħx. Dan din ik teknoloġija permezz tax-xema edha titħol f'kollox, kull tip ta' ikelli qed niklu. Araw ftit, araw ftit anki il-makkinaru li jintuża fl-industrija. Jiena bioanalist. Jekk inti għandek teknoloġija permezz tax xema f'sistema magħluqa bħal dawn il eh, bħal dawn il-ċilindri kbar, mhux xi teknoloġija li tintuża b'kaxxa tal-odda sempliċi, araw ftit il-makkenarju kumpless ħafna. Kieku jkun hemm eh, verifiki u kontrolli ta' veru, nistaw forsi nserħu ftit moħna imma dan mhux qed isir. Għalek, naqbad ngħidilkom fuq dawn il-prodotti kollha li qegħdin eh, qiegħda tintuża t teknoloġija permezz tal-xema fuqhom il-benzin, il istajrin eh, l-oxides li joħorġu minnom, il-taħlitiet li ħallu effetti fuq il-bniedem, fuq il-ħajja tal-bniedem u għawnek, eh, sinjuri deputati, intom emżon tkunu konxi biex tipproteġu li ċittadini. Il-ċittadini għandhom dritt li jkunu eh, jieklu ikel sikur Għalhekk jiena meta ressaq din il-petizzjoni tlabt sabiex fuq il-frontieri jiġu meħuda l-kampjuni biex ikunu tal-asel li jaslu fil-Unjoni Ewropea li dawn ikunu ċekjati fuq il-frontieri ċekjati wkoll biex naraw ikunx fihom ċertu eh, kimiċi kif semmejt Anki jiġu ċekjat, jiġi ċekjat l-asel tan-naħal. Skont ċertu parametri xjentifiċi sabiex dawn ir-residwi ta' prodotti kimiċi jiġu iċċekjati b'mod sistematiku. U dan japplika għal kull prodott. Dan għandu jisiru kol fil- ħwienet u anki fil-postijiet fej ikunu qed jiġu prodott fej qed jiġu prodott lasel. Eżattament x'qed ngħid jiena. Jekk wieħed jagħti daqqatajn permezz tal-internet jaraw x'qed jiġri fuq il-livell tal-industrija u naraw kif qed jiġi prodott lasel low cost, permezz ta' teknoloġija li tuża ix-xema, Mela, da l-asel jiġi eh, imsaħħan f'temperatura olja fejn umbat ovvjament idubu dawn il-prodotti għanna il regoli u il-modifika li ġib in-nar u temperatura olja jiskapollaw il-verifika fil-frontieri u anki fil-laboratorji u fil-ħwienet. Grazzi sani għafaw jgħid il-petizjonant. Thank you very much and uh, now I... Grazzi ħafna u nistida nissa l-Kommissjoni sabiex tiċċaralna iżjed iċ-ċirkostanzi sur Bastian Xu. Thank you, Madam. Grazzi, Signor President. Iva, mela, bil-qalb kollha ngħidilkom x'taħseb il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni imħazba ħafna dwar il-kwalità la salana leġiżlazzjoni dwar dan fil-fatt u għalhekk aħna ħadna l-affarijiet b'ħafna serjetà għaliex fil-fatt kif ġi spjegat aħad din it-teknoloġija tidher li possibbli fil-fatt, wara kam rajna x'inhu huwa daqsxejn il-każ. Sissa ma tantx għandna informazzjoni dwar l-affarijiet fil-prattika kif qed jiġru jew jekk hux qed jiġru. Tkellimna wkoll ma' nies li aħdmu fl-apikoltura kif jistgħu aktar informazzjoni. Per eżempju, provi li l salu u għatassew kontaminat. Sissa informazzjoni tip mannix. Bħala infurzar primarju dan għal responsabilità tal-Istati membri aħna minna l-Istati membri konxi mill-possibilità ma jkonna ngħidu wkoll li e, teknika analitika biex nanalizzaw jekk dan il-materjal ir-reżin ġifieri li semma s-sur tos hijiex preżenti fl-asel m'għandniex. U għalhekk ikun diffiċli ħafna li insibu dan it-tip ta' resin. Brispett għal materjal speċifiku, speċjalment numru 859 illi semma fil-petizzjoni bħala sustanza potenzjali li tista' tintuża Aħna ovvjament ma autorizzajniex din is-sustanza għal dal-iskambju speċifiku ġiet autorizzata illi jista' jkollha modifikant fil ċertu tip ta' plastik imma m'hemmx leġislazzjoni, m'hemmx dettall dwar il-prezenza ta' dawn il residents fl-Unjoni Ewropea iġi jintużaw dejjem bl-aktar mod sikur però u jrid ikun hemm ukoll leġiżlazzjoni tajba fil-każ li dan il-materjal ta' sew jinstab imbagħad fil-għasel. Grazzi ħafna. U għal dawk il-kollegi bħali illi kultant insibu ruħna Tant imħabda x'titgħallem wisq affarijiet ġodda meta taqra petizzjonijiet tina qatt ma kelli idea b'daw ta' dawn l-affarijiet għalhekk grazzi ħafna tal-li għallimtni. Kollegi, issa nistedinkom biex titkellmu dwar dan u l-ewwel għandi il-Peter Jar. tista' kważi kważi tajt illi problema hawnhekk il nies ma jafux biżżejjed fuq is-suġġett. Għaliex il-naħal u l-asel li jipproduċu huma jusab bħala prodott naturali, n-nies li jixtru l-asel. fl-Unjoni Ewropea jagħmlu li dan huwa prodott naturali u din hija ħaġa importanti xi kwestjoni ta' fiduċja. In-nies jassumu li dawn huma affarijiet li ma jkunux ġew imbabsa. Jekk jiena li xi ħaġa sintetika artifiċjali, inkun naf li artifiċjali ma meta nixxi l-għasel jiena qed naħseb illi tkun xaġa naturali. U allura jekk aħna dal-asal jisfa manipulat, fil-verzali nkunu għazin namlu għana nqarqu bil-konsumatur. ħaġa illi miex autorizzata għall-asel Għalhekk importanti li għamlu xi ħaġa li n-nies għandhom bżonn ta' informazzjoni. Għaliex dan skandlu, m'hemmx tara. In-nies irid ikollhom il-fiduċja li dak li qegħdin jixtru huwa qasel naturali u ma kienx ġi imbabas. Għalla jina dina, onestament nħossi li għagġa pjuttost importanti. U kullħat qiegħed jagħmel iva brasu u jaqbel ma dak li għadu kif intqal. Jekk ikun hemm xi ħaġa oħra li tixtieq iżid ma dak ma laqalet il-Kummissjoni jew dak il laqal Peter Jar tista' terġa' titkellem nistiednek terġa' titkellem. Grazzi, Signora President, grazzi tal-opportunità. Eħe, xtaqt nżid xi ħaġa x'żammejt ma' ħames minuti li kellu ma stajx nidħol fuq dettall, però kieku jiena bħala petizzjonant. ikolli najt li jina marriċ namel kontrolli għax mhux xoli. Ovvjament, Jena hawnhekk ma rridx isni noħloq paniku, imma naħseb l-importanti li l-FSA, il-Food and Safety Authority tal-Istati Uniti, diġà irnexxilhom jisibu provi ta' l-eżistenza ta' din is-sustanza din is-sena, il-residwi mit-teknoloġija tar-reżin jistgħu jinstabu u Għalek, per eżempju, fi Stati Uniti jem valuri limitu għan idu aħna għal-benzin, li eh, ġew deċizi. U naħseb li issa aħna minnaħa tagħna u koll irdu nagħmlu tagħna sabiex niżguraw illi ikollna livell ta' benzin u stajrin zero fl-ikel ma nistawx naċċettaw li ħaġa ma nistawx nawtorizzaw għax inkella ħansibu ruħna Bidejna marbutin totalment. l li jiġi manufatturat permezz din it-teknoloġija tar-resin għandu l-istajrin u l-benzin fih nafu li l-istajrin tista' twassal għal ċertu irritazzjoni ħafna każijiet. Per eżempju, Nistgħu naħsbu fuq dawk li kienu qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-polistajrin. Ċertament, jekk dak li kuħaj jikol minn dan l-asel ħa jizviluppa joħroġ lu kanser. Grazzi ħafna u jekk iġobkom għamlu xi ħaġa dwar dan u ħorġu b'xi proposta xi ħaġa għal emenda għal regolamentazzjoni relevanti għax dan tassew u kuntajnuna ċittadini kollha kif kolkom tieħdu l-inizjattiva jew kieku jkollkom tiżguraw illi il-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa ta' dan it-tip ikun utli ferm. U jiena minna naħa tiegħi kun tassew kuntent li nejnkom bl-arfin espert tijaj untikom l-informazzjoni tal wax li l-FSA fl-Istati Uniti jafu bis-situazzjoni u edin jihdu azzjoni fuq għaw l fsa Għattiġi il-Kumitat għam il-Kumitat MV u MV mandu għabd opinjoni fuq il-sujġet. Xtaħsbu mux pjuttost tal-waħx il-ħagġa. Suċċaki, kważi insejta għax tant inkun eċċitata. Iva, grazzi, Cecilia, fil-qosor ħafna. Nasab li l-kwistjoni ta' sikurtà solikeli importanti ħafna u tajjeb illi inżommu din il-petizzjoni miftuħa u nibatu għal il komita sagri u nibsaqsu għam il pozizjoni tagħhom bat wara. Forsi nkun nistgħu nkomplu bid-diskussjoni tagħna u noħorġu b'deċiżjoni. Grazzi ħafna għandek Perfettament raġun. Aħna nibatu dinja għal-informazzjoni lill-agri. Qed naraw il kummissjoni issa għax mhux dejjem nisimgħu l-Kummissjoni tkun daqsa kemm ħasba dwar xi ħaġa. U qed nifimkom li intom mħazbin li tridu tipproċedu tinvestigaw iżjed fuq dak li qed jiġri. il petizzjoni ħanżommuha miftuħa u nipretendu segwi ta' malajr minnaħa tal-Kummissjoni u kif għandkom l-intenzjoni illi tipproċedu. Naħseb panna neħdu azzjoni il-koll fl-imkien fuqa. Inħalluha miftuħa mela nittamaw il-Kummissjoni tieħu azzjoni u nibbatu għal il-Kumitat Agri għall-informazzjoni tagħhom sabiex ikunu informati namlu hekk. Tajjeb, grazzi. Grazzi tal-li ġejtu, grazzi tal-li illuminajtna u kol tal-li għallimtna. U danna u kol fisem kullħat. Grazzi tal-ħin illi investejt biex tipprova prova tiġbor dawn il-fatti kollha u tippreżenta il-każ. Grazzi. U ngħaddu sal punt ta' wara allura petizzjoni 987 fuq il-ħruq tal-pakketti tal-plastik għal frottu ħaxix. Eh, niprojbixxu. U sewa, pet għak s sambat nistiden l-ewel rappresentant tal-Kommissjoni, il-Sinjura Lords sabiex tippreżentana l-kas. Yes, thank you. Um, well, Grazzi, mela. Fuq din il-petizzjoni li qed titlob proibizzjoni fuq pakketti tal-plastik għall-ikel u l-ħaxix. U mill-li nistenni nifhem mod partikolari il-frottu ħaxix organiku. Aħna l-kummenti tagħna għamilnijom illi minn banda jirreferu għad-direttiva li għanna fissaħ fuq il-pakketti u l-iskart tal-pakketti illi huwa l-istrument rilevanti f'dan il-każ u li jirregola il-pakkeġġar u l-ġestjoni tal-iskart mill-pakkeġġar u li għandu bħala l-ewwel tir tiegħu illi innaqsu l-iskart u fejn mhux possibbli mbagħad nużaw ir-riċiklaġġ eċetera. U għalhekk l-Istati Membri huma imħeġġa sabiex jieħdu miżuri sabiex inaqsu l-ammont ta' skart u mill-banda l-oħra id-direttiva għamlet rekwiżiti li jikkorrispondu ma' dak li hemm fid-direttiva dwar ċertu pakket li jiġi jikunu permessi mis ikollok restrizzjoni sħiħa. Imma irrit ikollok limitu għall-ammont minimum. Dejjem biex tissalva gwardja per eżempju li ġena u s-sikurtà tal-prodott li qed jiġi imgeżwer. Issa, aħna edna illi dana dawna l-pakketti ma nistax narawhom mod totalment separati mill prodotti li jkunu qegħdin jiġu mqartsta. Aħna għanna bżonn nħarsu lejn rekwiżiti pereżempju tal-iġġene tal-ikel u naraw ukoll kif nistgħu naqsu l iskar um, il-ħela tal-ikel li hija priorità wkoll jiġifieri ma nistax ngħidu li aħna nistgħu naqbdu nneħħu kompletament daw il-pakketti qed tara każ b'każ tara jekk għandhomx bżonnu. U ħaġa din ukoll li l-produtturi jridu jaħdmu fuqha reċentament. Rajna ċifri interessanti minnaħu kol dwar ikkel il jas minn qabel u ikkel li jiġi jas fil posta l beħ hemm bosta aspetti li di jittieħdu konsiderazzjoni fejn inti ma jistax ikollok fuq livell Ewropew proibizzjoni ġenerali fuq dawna il-pakketti ta' plastik hemm ukoll xi osservazzjonijiet prattiċi li xtaqt nagħmel ngħidu aħna ma tinti tara pereżempju l-ħjar illi jkun hemm fil- ħwienet li jkunu mqartita fil-plastik, dana jista' jkun dina ħaġa tal-linja wkoll fil-kuntatti tagħna mal-industrija li dawn it-tipi ta' pakketti jkunu adekwati pereżempju fi żmien ix-xitwa. Għax dana jgħin biex il-ħaxix jibqa' aktar fresk, mentri fis-sajf ma jkollokx bżonna pereżempju. eżempju Għanna u koll permezz ta' miżuri taħt il-pakket tal-ekonomija ċirkolari adottat f'Diċembru 2015 ipproponejna miri iktar limitattivi u infurzati tal-pakketti ta' riċiklaċ, per eżempju, koll huma rilevanti f'dal kuntest u qed nippreżentaw ukoll strateġija aktar ġenerali li tindirizza il-plastik kollha fi strategija tal-plastik sal-aħħar tas-sena. U hemmhekk aħna ħankunu qegħdin naraw x'nistgħu nagħmlu iżjed biex nindirizzaw forsi ir-rekwiżiti essenzjali tal-pakketti f'dak tal-plastik. U biex nżidu kemm jista' jkun l-użu ta' l-użu mill-ġdid L-ewwel nett il-prevenzjoni, mbagħad eh, l-użu mill-ġdid u riċiklaġġ tal-pakketti tal-plastik, ġifieri dak li xtaqt ngħid jiena fuq dan il-petizzjoni. Ovvjament lesta li wieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Thank you very much. Grazzi ħafna, id-diskussjoni miftuħa. Signor Arke, grazzi, Kummissjoni. Jiena stajt insegwi l-argument tiegħek avolja jiena nġilat ħafna l-użu tal-plastik nasab li għanna evidenza illi eħe, veru jħarsu l-prodotti jina kont sorpriza li danna u koll japplika l-banana ħagġa li sorprendietni ma taqrajta din. Imma eħe, l-importanti ju li nkunu nafu eżattament ċen fil-plastik ħagġa li nistaw norbtu għaw koll ma' diskussjoni fuq l-endocrine disruptors għax dawn ukoll fil-plastik, ġifiri il-Kummissjoni. Dal-aħħar neħed kun diskussjoni serja fuq l-endocrine disruptors kif l aħħar aħna rridu insaħħu is-seħħa tagħna għal plastik aktar sikur riżguraw li dan ikun mhux biss użat mill-ġdid u riċċiklat imma li jkun nadif u ma jkollux ċertu materjal pereżempju li suppostilu li ġi projbit. Għalhekk kanna nitolbu l-Kummissjoni sabiex tkun aktar ibsa fuq għal-ħaġa u tabel mistoqsijiet u ċara kif nistaw nizguraw aħna illi il-plastik illi ġi f'kuntat ma' ikel semmejt il-ħjar inti imma noqdu attenti li dana ma jaddix per eżempju mill-qoxra tal-ħaxix. Però segwejt l-argument tal-Kommissjoni fejqat li l-proibizzjoni tal-pakkazzi tal-plastika l-frott u l-ħaxix miex idea tajba jekk inti trid tara li l-ikel ma jinħelix, ħaġa importanti wkoll. Mandiċ iktar kellima fuq il-lista. Mela naħseb li nistgħu nagħmlu huwa illi nieħdu l-affarijiet bis-serjetà għax għandna kollega illi dejjem hija militanti ħafna kontra l-użu tal-plastik tal-basktijiet speċjalment. Imma il-Kummissjoni ma tistax taqbad u tgħidilna li ħa jipproponu proibizzjoni Eh, ġenerali, mhux possibbli għalissa, però minn flok irridu naħsbu daqsxejn iżjed ngħidu għahna naraw nistaw nagħmlu. U nirringrazzjaw il-petizzjonant tal-li għajjem il-punt tal-li ġenna nid-diskutu għaw kol il-Kummissjoni ħat kompli taħdem fuq daw l-affarijiet u anke Margaret bla dubju imma naħseb illi minna ta' dan il-kumitat eżawrejna l-possibiltajiet kollha tagħna u nistgħu nagħlqu l-petizzjoni llum. Proset. Tajjeb ngħaddu issa għal petizzjoni finali tal lum numru 108 dwar tikketti speċifiċi fuq il-plaħam prodott bluzu ta' metodi tal-bidja li rispettaw l-annimali u l-ambjent. Mela s-sukraw semmu Għawnek imma qiegħed isegwina permezz tal-web streaming waħda nirringrazzja tal-petizzjoni tiegħu tal-li ta' kontribut tad-diskussjoni tiegħu llum. Il-mikrofonu um, jgħaddih direttament li Sur Gumber li huwa rappresentant tal-Kummissjoni. Grazzi, Signor President, biex iwieġeb il-petizzjoni mela forsi tiftakru il-qafas ġenerali għal uh, tikketti tal-likel fejn jitnisdel ukoll il-metodi użati kif tafu il-leġizazzjoni Ewropea ma timponix l-ebda obbligu fuq il-produtturi fuq bazzi armonizzati, però mill-banda l-oħra mill-possibilità skont ir-regoli ta' tikatjar ta' l-ikel tal-2011 li produtturi indikaw din l-informazzjoni fuq bazzi volontarja hemm kriterji kummissjoni taħdem ma' l tal-Istati membri fuq l-applikazzjoni armonizzata tal-leġiżlazzjoni fl-Istati membri u Il-petizzjonant semma wkoll din il-kwistjoni ta' fiduċja f'sistemi imposti minn awtoritajiet pubbliċi u sistemi żviluppati minn l-operaturi ekonomiċi. Anki l-idea li tiddaħħal proċedura ta' notifika fejn l-istati membri jridu jaraw x'inhuma il-miri u l-evidenza l-interess tal konsumatur u possibilità li huma wkoll jaħdmu żef fuq livell nazzjonali. Fuq livell Ewropew mill-banda l-oħra aħna maħniex qegħdin naraw li hemm il-każ li ndaħlu xi tip ta' obbligu jew sistema obbligatorja biex tindika informazzjoni tal istandards tal-benesseri tal-annimali għal produzzjoni tal-laħam. li għanna bħal evidenza u konvinċenti f'dan ir-rigward, għanna per eżempju u rapporti għanna evidenza u koll fuq il-żieda tal-ispejjeż ta' produzzjoni sabiex nimponu wkoll dan l-obbligu li mbagħad wassal l produtturi sabiex daħlu sistemi ta' traċċabilità. U ikun hemm informazzjoni fuq il-benessri tal-annimali u sostenibilità b'mod aktar ġenerali u fatturi oħra illi kollin għajt minn maktar importanti fil-verita l-petizjonant għalli jista' jkun hemm stampa differenzjata fost ċertu gruppi ta' konsumaturi uħutu maktar l-esti li jħalsu minn oħrajn. Imma aħna nemnu koll illi sistema attuali li ġifiri ta' fuq bazzi volontarja l-aqwa waħda fejn produtturi jistaw jagħmlu sforzi addizzjonali u s-daħlu sistemi partikolari li għan fuq it-tikketta u kien hemm konsumaturi li lessi wkoll ħalsu iżjed għal laħam prodott taħċertu ċertu kundizzjonijiet. L-ispejs addizzjonali skont il-protezzjonant mhumiex daqshekk konsiderevoli se jsemmi wkoll tabella illi skont u hemm eh, tabella X li skontu eh, hemm tiġa fil sistema fis-seħ, però għal table X is-sistema hija ħafna iktar sempliċi. per eżempju inti fil-kas tal-bajt, tal-produzzjoni tal-bajt ikollok numru eh, b'stampat fuq il-bajda, però fil-kas tal-laħam l-affarijiet differenti l-annimali jaff jizzammu taħt kondizjoni differenti matul ħajjithom u diffiċli għallura li inti ta' ikollok sistema li tirrifletti dan kollu. Apparti minn hekk aħna nifmu fil-każ ta' tikkatjar tal-laħam frisk pereżempju kemm dis-sejħa imma l lista maġġoranza tal-laħam immur għal prodotti proċessati. Ġifiri ma nafx jekk hemmx bżonn li kollok sistema sħiħa illi tmur biss għal kważi terz tas-suq kollu. Ġifiri li aħna ma narawx illi għandna fejn ħeġġew niftħu il-leġizlazzjoni noħorġu xi proposta f'dan ir-rigward. Grazzi. U issa l-istorja ta' Gata Kristi, wieħed wara liħor jitlaq mill-kamra. Imma jiena Peter jar Paul xakka nekadna. Suppost t-sara, misna naqbdu neħdu vot importanti ħafna, bat kollox fidejna jkun. Mela maħat li qed jitlob biex jitkellem, mela jiena ħaddana bħala sinjal li tafdawni ma' Peter fidejk. Grazzi fil-fatt naqbel perfettament kważi ma dak li qalet il-Kummissjoni. Għanna stat membru wieħed tal-Unjoni Ewropea fejn qed isiru ħafna sforzi min-naħa tal-bdiba biex ikun hemm swieq reġjonali u prodotti speċjali li jixtiequ jarawhom it-tikketta qisu l-bajda ta' Kolombu għanna kważi kważi wistikketti lissa. U għat isir dejjem iktar diffiċli li wieħed jifhem l-inizjattivi kollha li jeżistu fis-suq forsi min jaf minn hawn ftit snin oħra. Ikollna Iżej aktar ċara ta' xem bżonn isir. Forsi jkun interessanti li nikkonsolidaw imma għalissa kif huma l-affarijiet li konna xi leġiżlazzjoni Ewropea xi tip ta' standards minimi ta' produzzjoni dan rridu aħjar niprotiġuhom kontra l-importazzjoni naqbel ma' ħadi imma naħseb li fil-kasa dina il-petizzjoni m'hemmx bżonn bil-fors ta' leġiżlazzjoni Ewropea rikonoxximent reġjonali biżejjed grazzi u dik ukoll kellha tkun il-konklużjoni tiegħi li l-istati membri xorta jekk iridu jistgħu jdaħlu obbligi addizzjonali fil-każ tat-tikketti imma f'dan il-każ ma hemm xejn u il kummissjoni qalet biċ din aħna naqblu perfettament, ġifieri. Nirringrazzjaw li petizzjonant tal-li għajem il-punt, però fil-waqt ukoll din id-diskussjoni nawguralkom kull suċċess għas-serata u grazzi ħafna lil kulħadd u kollegi nil-taqawada. is-serata tajba.